għom li l-onorevoli Rosario Crocetta li huwa ex deputat tal-Parlament Ewropew ressa talba għad-difiża tal-immunità parlamentari tiegħu lill-Presidenza minħabba proċedura preliminari li imbdiet kontra tiegħu fit-Tribunal ta' Palermo u skont ir-regolament din it-talba qiegħda tintbat lil kummissjoni għall affarijiet ġuridiċi tal-Parlament li hija kompetenti f'dan ir-rigward.